sitt persuni prezenti għal dan id-dibattitu illi naħseb illi huwa numru kbir biżejjed sabiex inkunu nistgħu nibdew għaw ovvjament is-sur kummissarju u nibdew uh, bl-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna għallejla rapport jotad dwar il-prodotti tal-ikel ġodda. Signora Liotad, għanda l-mikrofonu pala rapporter biex introduċi il-rapport taħħa għal erba' minuti. Grazzi, Sur President. Jina nishti nirringrazzja li Shadow Rapporteurs li mux edinaw u l-kollegi u koll għal kooperazzjoni eccellenti. Ilan ta' dan il-regolament huwa li nżommu f'moħna l-aspetti kollha tal-sikurezza tal-prodotti tal-ikel. tal sikurezza tal prodotti tal ikel għaliex dan huwa importanti ħafna għal konsumaturi tagħna. Mbagħad irridu naħsbu wkoll dwar eh, riservi etiċi u l-ambjent ħafna drabi namlu affarijiet illi eh, ma ma jmorrux it-fit ma l-ikel tajjeb li kunem innovazzjoni imma din ovvjament mandiġ tkun skapitu tal-saħħa tal-konsumaturi. X'inhuma l-prodotti ġodda tal-ikel? huma dawk il-prodotti illi ma kinux fissu qabel il-15 ta' Mejju 1997 għalix laqas biss eh, kienu marrufin fit territorju tagħna il-nanoteknoloġija u dawn huma propju il-prodotti il tal-ikel ġodda li jridu jitpoġġew fuq il-suq tal-prodotti tal-ikel dawn it-teknoloġiji din l-innovazzjoni tista' tgħin ukoll f'ħafna affarijiet anki fil-qasam eh, fil-qasam tas-saħħa, ma rridu noqogħdu attenti wkoll li dawn it-teknoloġiji ġodda ma jagħmlux ħsara lis-saħħa tal-bniedem, għall benessri tal-annimali u tal-bniedem. Issa jekk jitpoġġew prodotti tal-ikel ġodda fuq issu, irridu dejjem napplikaw il-prinċipju tal-prekawzjoni. Jekk m'hemmx sikurezza garantita, mela allura m'għandhomx isibu ruhom fil-platti tagħna. Il-konsumaturi għandhom dejjem ikollhom il-possibilità li jażlu. Għalhekk jekk dan huwa prodott tal-ikel ġdid, dan id-dettal għandu jkun miktub fuq it-tikketta tagħhom jista' jkun eh, l-oriġini tagħhom tkun minn annimali klonati hemm bżonn li l-prodotti tal-ikel tagħna ikunu minn oriġini ta' annimali li ikunu um, trabbew fir-rispett tas saħħa tal-annimali u anki mela ta' l-ambjent. Għalek mela il-kolazzjoni ta' annimali għal-konsum uh, eh, uman xi ħaġa li permessa fl-Unjoni Ewropea. Madana kollu jiena ma neskludix illi dan jista' jiseħ għaliex m'hemmx regolamenti Eh, speċifiċi kontra l-użu ta' dawn l-annimali klonati għalhekk il-laħam ta' annimali klonati mi ħaġa eh, ġdida. Kien hemm riżoluzzjoni ta' Parish propju biex tirregola il-konsum u t fis-suq komerċalizzazzjoni ta' suq minn annimali klonati. Imma mill-lider il-Parlament ma jaqbilx. Il-Kunsill jixtieq li dan jiddaħħal ukoll f'din f'dan ir-regolament. Għalhekk ma kienx possibbli illi uh, eh, nilħqu ftehim wara l-ewwel qari għaliex kieku il-Parlament kien jaqbel mal-laħam minn annimali klonati allura jkun jaqbel ukoll illi dan it-tip tal-laħam jispiċċa fil-platti tagħna. Issa, fil rigward ta' prodotti ġodda tal-ikel irridu naraw il-sikurezza dak li ju sikur li jittekel il- eh, anki il-benesseri tal-annimali għallek jena nitlop li kunem regolament speċifiku f'dak li għandu xaqsam il-klonazzjoni tal-annimali huwa bżonn urġenti għaliex fl-Istati Uniti dan issa eh, ġi uh, autorizzat għalek jista' jagħti il-każ illi tasal uh, jasal laħam ta' annimali klonati fis-suq tal-Unjoni Ewropea mingħajr maħna biss nindunaw Jiena nittama illi il-Parlament ikun stret ħafna fuq dan din il-kwistjoni kif kienet il-pożizzjoni tiegħu f'dawn l-aħħar tliet snin. Irridu nippruvaw neskludu affarijiet illi eh, jissorprenduna għalhekk importanti illi aħna inħarsu is-saħħa tal-konsumaturi tagħna. Grazzi ħafna. Iva, inti kollega veterana? U taf illi għandek erba minuti fil-bidu tad dibattitu u zewċ minuti wara. Jiġifieri jekk inti titkellem għal sitt minuti fil-bidu tad dibattitu jkollok biss ftit sekondi żmien biex ixxejjer il kulħadd u selmilhom uh, eh, fl-aħħar tad dibattitu Issa nistiden il-Kummissarju John Dalli nistidnek uh, eh, tirreagġixxi għal dan ir-rapport u mbagħad ukoll għal l-introduzzjoni tal-relatur. Signori, Signor President, membri, F'Marzu ta' sena li għaddiet il-Parlament ivvota fuq l-proposta bar l-ewwel qari ħafna mill-emendi illi għaddew ġew inklużi fil-pożizzjoni tal-Kunsill li ġiet adottata wara l-ewwel qari f'Marzu ta' din is-sena. Il-pożizzjoni tal-Kunsill jisħaq fuq il-bżon illi kunnem autorizzazzjoni minn qabel, qabel ma jitqedu prodotti ġodda fis-suq sabiex niskuraw illi tekniċi ta' produzzjoni jkunu sikuri kemm għall-animali kif ukoll għall-bnedmin. U li jirrispettaw kemm l-interessi tal-konsumaturi kif ukoll tal-ambjent. Il-proċedura li qed tiġi proposta tagħmel streamlining u tħaffef il-proċess ta' autorizzazzjoni li permezz ta' proċessi li twettqu u lefsa. Dan jinkludi ukoll uh, evalwazzjoni ta' sikurezza imtejba qabel ma jidħlu, eh, anzi sabiex il-prodotti minn pajjiżi terzi jistgħu jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Jiena naqbel il-kontent eh, li l-Parlament eh, qabel ma din l-streamlining tal-proċedura. Skont, dwar il-nanomaterjali jiena kontent li l-Parlament dawk il-prodotti kollha illi fihom dawn il-nanomaterjali Et naħdmu fuqhom sabiex eventwalment jiġu adottati wkoll u bżonn bżonni li aħna naqblu biex nadattaw ruħna dispożizzjoni ġodda fit-Trattat ta' Lisbona b'mod partikolari l-adattament ta' definizzjoni ta' nanomaterjali. Jena fiduċuż li jena sejna xinna sibu soluzzjoni bilanċjata sabiex il-test approvat jista' jiġi finalizzat fil-ħin. Dwar il tonazzjoni tal-annimali jena naqbel mal-importanza li jagħti dan il-Parlament lil din il-kwistjoni ek sensittiva palma jiftakru jena et eh, l-Komissjoni tija edha taħdem fuq rapport li jrid joħroġ ta' Novembru 2010 eh, li se jkun fiha proposti xirqa jiena impenjat ukoll biex nistudja u nevalwa kwistjonijiet kollha b'mod partikolari dak marbuta mal-sikurezza u s-saħħa u l-benesseri ta' annimali klonati l-impatt tal-miżuri kollha fuq il-klonazzjoni se jkollhom fuq il-kummerċ internazzjonali huwa aspett importanti li se jiġi indirizzat permezz ta' dan ir-rapport. Jiena se nara l-konklużjonijiet ta' dan ir-rapport moħħi miftuħ sabiex inkunu nistgħu nsibu soluzzjoni sodisfaċenti u proporzjonali illi tkun tista' tiġi implementata b'mod effettiv. Il-rapport se jservi biex invaraw mbagħad diskussjonijiet oħrajn biex insibu soluzzjoni sodisfaċenti għall istituzzjonijiet kollha. Fl-ħarnet nixtieq nirringrazzja lir-rapporter, Signora Liotard, il-Shadow Rapporteurs għax xogħol eċċellenti li għamlu fuq dan id-dossier leġislattiv importanti. U issa nistenna bil-ħerqa biex nisma' l-opinjonijiet tal-onorevoli membri. Signor Komissarju, vamos a entrar nel turno. Grazzi ħafna sur Komissarju. U issa naddu għal kellima għal gruppi parlamentari u issa nati il-mikrofonu l-Sinjura Pilar Ayuso li eh, hija kollega u ma mhux li xtiġi tiġi wkoll mill-istess parti ta' Spanja li niġi u jiena kuntent illi nista' nagħtik il-mikrofonu għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President għalija huwa pjaċir kbir illi naħdem miegħek. Palma Sur Kummissarju, dan huwa regolament importanti għal konsumaturi u anki għall-industrija ta' prodotti tal-ikel. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar prodotti ġodda tal-ikel u dan huwa l-iktar punt kontroversjali marbut mal-laħam minn annimali klonati u discendenti tagħhom ġifir mux l-annimali klonati infusom ħasbuna, immanki l-annimali li jgħaw li, li għandhom discendenza minn annimali klonati. Ma kienx possibli illi aħna niddedikaw ftit paragrafi għal teknoloġija ġdida ta' klonazzjoni u l-implikazzjoni ta' dan kollu ta' dan kollu għawnek, santi, sur Kommissarju, inti għattinna illi se toħroġ bi proposta leġislattiva li se tinkludi dawn il-punti kollha. Issa, jekk nitkellmu dwar laħa minn annimali klonati, aħna se nistennew li l-Kummissjoni toħroġ bi proposta dwar dan, jiena naħseb illi l-Kummissjoni għandha tippreżenta il-proposta mbagħad aħna nagħtu l-opinjoni tagħna dwar id-direzzjoni li fiha għandha tmur il-proposta tagħkom u mbagħad ngħidulkom jekk aħna uh, naqblux mal-proposti tal-Kummissjoni jew le bil proċedura normali fuq dal-Parlament ma naqblux hawnhekk imma punt hawnhekk illi interessani ħafna. Jiġifieri il-kwistjoni tan nanomaterjali hemm żgur bżonn ta' definizzjoni ġdida ta' dawn in-nanomaterjali. materjali mhux biss għal finijiet ta' tikettar, imma dawn ukoll iridu ukoll ikunu suġġetti għal studji xjentifiċi stretti ħafna dawn huna materjali ġodda li se jkunu inklużi fil-prodotti tal-ikel u eh, irridu natu l-ikbar priorità l-sikurezza u l-saħħa tal-konsumaturi. Grazzi ħafna naħseb li nsejt ngħid ukoll li inti kont qed titkellem għal nom tal-grupp PPS, Sinjura Juso. Issa issur sarbu għal 3 minuti għal grupp ta' soċjalisti. Grazzi ħafna. Sur President, l-ewwel qed nirringrazzja lir rapporter għax-xogħol tagħha u għall kooperazzjoni eh, tagħha magħna fuq ħafna aspetti ta' dan ir-rapport. Aħna konna dejjem imħasbin dwar l-ikel li għandu oriġini minn annimali klonati il-konsum ta' prodotti derivati minn annimali klonati ehm, ma tantx nafu x'inhu ma l-konsegwenzi tiegħu u ma nafux fiċ-ċert illi dan l-ikel huwa tajjeb għall-ikel il-tħassib dwar l-etika tal-użu ta' dawn il-prodotti għal-konsum tal-bniedem u tħassib ukoll dwar benessir tal-annimali wasanna biex naħsbu illi l-użu ta' dawn it-tipi ta' prodotti minn animali klonati mhuwiex ġustifikat. Anki fil- ikkel li fih nano materjali jew inkella ikkel li jiġi prodott permezz ta' teknoloġiji eh, ta' nanoteknoloġiji. Aħna ma nafux l-effetti ta' dan kollu xinu fuq il-ġisem tal-bniedem u hemm bżonn li nkunu ċerti li l-konsum ta' dawn il-prodotti ikun sikur. Hemm bżonn li jkun hemm tekniċi eh, ta' evalwazzjoni qabel ma dan l kelli ġi awtorizzat għal beħ bżon li noqodu attenti ħafna dwar l approċ li nieħdu fuq it-teknoloġija l produzzjoni tal-ikel sakemm aħna ma nifmux bisħieħ l-impatt li dam jistgħu jkollhom fuq il-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent. Huwa importanti wkoll il-konsumaturi jkunu jafu x'qegħdin jieklu. U għalhekk jiena naqbel bisħieħ mal-rekwiżiti kollha għall-etikettar Naħseb illi dan ir-regolament il-qalba tiegħu għandha tkun iċ-ċertezza illi l-ikel ma jagħmilx ħsara lil bniedem u anki dwar il-benesseri tal-annimali li tħassibna wkoll. Jiena se nappoġġa dawk l-emendi kollha li promuovu il benesseri tal-annimali sabiex ikun hemm metodi oħrajn għal testijiet li jsiru u kull mezz ta' testjar illi eh, jista' jieħu l-post ta' testijiet fuq l-annimali. Ir-rapport ġie adottat wara l-ewwel qari minn maġġoranza kbira ma peressi li l kunsill ma kienx lest illi jasal għal kompromess fuq um, ehm, ikkel għall-annimali minn sorsi ta' annimali klonati Aħna hawnhekk qegħdin hawnhekk nirrappreżentaw lil ċittadini u l-interessi tagħhom u dan irridu nżommuh f'moħħna. Grazzi ħafna. Għal grupp tal-Alde. Is-Sinjura Parvanova għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, Sur Kommissarju, kollegi. Jena koll nixtieq nirringrazzja l-rapporter u għannom ta' Shadow Rapporteur Signora Lepage nishtiq najt xinuma xinija il-respons tana għal punti għanin ta' dan il-rapport. Il-kwistjoni pendenti fir revizjoni tal-dan il-regolament u kwistjoni tal-klonazzjoni tal-annimali. Imma ħafna xorta tħassib dwar il-benesseri tal-annimali, tnaqis tal-biodiversità u affarijiet oħrajn, għallek aħna rridu li neskludu l-użu ta' laħam li jiġi minn annimali klonati li kun inkluż fil-prodotti tal-ikel għal-konsum uman ma jkunx aċċettabbli illi aħna nibdew proċess ta' autorizzazzjoni għal kummerċjalizzazzjoni ta' annimali klonati mingħajr ma ċittadini u l-Parlament ikollhom l-opportunità li jkollhom dibattitu xieraq dwar l-implikazzjonijiet kollha ta' din it-teknoloġija. Nixtieq ukoll infakkarkom illi din il-pożizzjoni diġà ġiet espressa b'mod ċar mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tal-2008 dwar il-klonazzjoni ta' annimali għall-użu fil-katina tal-prodotti tal-ikel irridu nizguraw illi ebda Eh, prodotti li jkun fih eh, nanopartikoli ma jitpoġġa fuq issu qabel ma jkun hemm ċertezza li dan ma jagħmilx ħsara lefsa għanda tfassa linji gwida għal dan mbagħad mal daw kollha involuti dawn iridu jkunu infassla mill daw kollha involuti bl-approvazzjoni anke ta' dan il-Parlament. Hemm bżonn li aħna naraw li il-pubbliku ċittadini kollom aċċess għal data li tat informazzjoni xirqa mhux biss il-data dwar l-infiq pubbliku li jrid ikun tkun disponibbli imma anki l-informazzjoni dwar il-liġijiet Ewropej li applikaw ukoll memx kontradizzjoni dwar għal bejn dan l-aċċess għad-data u l-protezzjoni ta' dawn il- drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Biex nikkonkludi, irrit najt li nittama li diskussjoni fil-waqt il-proċess ta' konċiljazzjoni se jwassal għal test ċar li garantixxi kemm eh, eh, is-sikurezza ta' ċittadini tagħna kif ukoll tal-annimali. Grazzi ħafna għal grupp tal-ħodor nati il-kelma li sur stejs għal żewġ minuti. Kollegi, Sur Kommissarju, Meta fl-1999 jena ġejt eletta l-ewwel darba, l-ewwel dibattitu li jiena kont preżenti għalih kien propju fuq sigurtà tal-ikel. Kenna dak iż-żmien il-kriżi tal-tjur, tat-tiġiġ fil-Belġu li ma kellhomx alf bil li kellhom alf bid-diossina u għalhekk hemm ħafna tħassib rigward is-sigurtà tal-ikel. Aħna rridu nigarantixxu s-sigurtà tal-ikel fil-ħdan l-Unjoni Ewropea. Issa wara 11 sena aħna nistgħu nkunu gburin mix-xogħol li aħna għamilna f'dan ir-rigward. Il-parti kbira tax-xogħol eh, sar diġà u issa hemm it tħabbir tal-Kummissjoni Ewropea sabiex bekk nippruvaw naraw x'ser nagħmlu dawn it-tip ta' prodotti ġodda tal-ikel. Hemm tekniki ġodda ta' produzzjoni li qabel ma kinux jeżistu ta' 15 ta' Mejju tal-1997. Il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni kienet propju li kemm jista' jkun nigarantixxu s-saħħa tal-bniedem u anki ovvjament il-benessri tal-annimali u nqisu wkoll l-ambjent kemm jista' jkun. L-Onorevoli Liotard bħala rapporter għamlet xogħol siwa ħafna, għamlet xogħol siwi fil-ambitu tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew, il-Kumitat Envi għamlet xogħol siwi ħafna kisbet maġġoranza fil-dan il-Parlament minn tagħha fl-ewwel qari fil-Parlament Ewropew. U għalhekk huwa importanti ħafna sur kummissarju u dan qed ngħidu anke l-Kunsill minkejja li mhux preżenti li intom tkunu tafu li l-Parlament huwa maqutu b'saħħtu għaliex aħna nħossu li l-elementi li jiġu derivati mill-animali klonati irridu jitnaħħow mill-qafas ta' dan ta' din regolament. U għalhekk aħna ħerqana biex nistennew proposta tal abbozz tal-liġi min-naħa tal-Kummissjoni biex bekk aħna nimirħu iktar il-qoddim, aħna rridu li konna moratorja f'dan tip ta' ikel mill-annimali klonati u minn nisel tagħhom. U għalhekk intenni li l-Kummissjoni għandha tqis dawn l-affarijiet. Aħna għandna għaqda kbira fih il-Parlament Ewropew propju fuq dan is-suġġett. Il-Kunsill li mhux preżenti llum aċċetta biss part ftit emendi fil-rigward il-Parlament Ewropew fl-ewwel qari. Għaldaqsant? minkejja li kien hemm sforzi fl-aħħar ġemat u fl-aħħar xhur minkejja l-laqat kollha fuq livell informali aħna ma tantx irnexxinna nagħmlu passi l qudiem u għalhekk issa aħna obbligati li ngħaddu għat-tieni qari. U nittamaw li nistgħu naslu wara l-konsultazzjoni mal-Kunsill biex nagħmlu passi ta' sew l qudiem Għalhekk il-grupp kollu tiegħi qed jappoġġa l pożizzjoni tar-rapporter il-fatt li aħna issa kena namlu parti kbira tal-emendi fl-ewwel qari u nżommuhom fil-rigward pereżempju l-klonar tal-annimali u anke minn oħrajn hija xi importanti u nittama li jasal ċar kristall il-messaġġ tagħna anke lill kunsill u nittama li naslu għal diskussjonijiet li jkunu kostruttivi. Nittama li il-Kommissjoni tkun tista' tipprożonta proposta ta' liġi f'dak li għandu x'jaqsam il-klonazzjoni tal-ikel u għalhekk dan qed jistennew l-opinjoni pubblika Ewropea. Fisem il-grupp tal-IFD għal minuta u nofs għandha l-kelma l-Onorevoli Rosbach. Nixtieq nirringrazzja l-Sinjora Leotard għal xogħol sibi li għamlet personalment Jiena interessata ħafna fil-dritt tal-konsumaturi għall informazzjoni fuq il-prodotti kollha tal-ikel. Din il-kwistjoni tal-prodotti ġodda tal-ikel u l-ingredienti miżjuda u t tomit miżjuda għall-ikel huma affarijiet li ħasbuna u anke l-nanomaterjali dawn jistgħu jkollhom effetti fuq is-saħħa tal-bniedem u jekk iva jistaw jaqaw taħt ir-regolamentazzjoni tal-ikel, aħna jeħtieġ li jkollna leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam iżda hemm interessi differenti. il klanazzjoni tal-annimali, il-nanomaterjali, il-prodotti izoteriċi li huma inklużi diġà f'imkejjen oħra fid-dinja iżda fl-Unjoni Ewropea dan mhux il-każ. U min irid ikollu dawn il-miżuri ġodda? Hija l-industrija li tixtieq biħ aktar prodotti, dawn it-tip ta' prodotti jew huma l-konsumaturi? jien ma naħsibx li huma l-konsumaturi għax il-konsumaturi tal-Unjoni Ewropea rrid ikollhom ikel tajjeb fis-supermarkets tagħhom, rrid ikollhom stqarrijiet ċari ta' xfih l-ikel. F'pajjiżi aktar u aktar ċittadini qegħdin jażlu eh, ikel organiku b'ingredjenti tajbin u bnin u blebda ingredienti mizjuda. U għalek nix nirringrazzja l-sur Dalli għal-punti li huwa għajjem fl-Europa ħna nistaw ninnexxu mingħajr ebda klonazzjoni tal-ikel. Naħna għandna 500 miljun ċittadin, nipproduċu 25 miljun eh, majjal u 100.000 tiġiġa mingħajr klonazzjoni. Naħseb nistgħu nimxu l qoddim dan. Ħantem dan il-parti tad dibattitu jgħid il-President bil-aħħar kellim is-Sur Tanasesku għal 3 minuti jitkellem għannu non Grazie ħafna, Sur President. Il-prodotti miksuba mill-teknoloġija nano rrit ikollhom evalwazzjoni tas sogru qabel ma jiġu approvati, qabel etikettjaru, qabel jitqiegħdu fuq is-suq Ewropew. F'dak l-għandu x'jaqsam li kell derivat mill-animali klonati u nisel tagħhom din il-leġiżlazzjoni qed ħares biex eh, kemm jista' jkun tipproteġi l-saħħa tal miedem Il-prodotti ġodda tal-ikel jidru interessanti li inti tibda toħlom dwar eh, ikel li qatt ma rajt qabel dwar frott b'ħafna kuluri li qatt ma tista' iżda mbagħad jekk s lejn is-sitwazzjoni fil-qalba tagħha tara li eh, ma tantx eh, huma sbieħ l-affarijiet daqskemm qed jiġu diskritti. Rrid ikun hemm evalwazzjoni għalhekk, kien hemm skoperti xjentifiċi u aktar ma jadizmin aktar qed isiru frekwenti u dan ovvjament jista' jwassal għal soluzzjonijiet biex aħna niġġieldu kemm il-ġuħ kif ukoll problemi oħra. Madanakollu dan m'għandux ifisser li aħna għandna ninjoraw is-sikurezza tal-bnedmin issa u ta' ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni. Xi drabi aħna nħossu li inna nitkellmu dwar il-prodotti ġodda tal-ikel u dwar l-klonazzjoni tal-annimali għal mijiet ta' snin u mistawx nejxu minn ajra. Mizda nixtieq infakkarkom li t-teknoloġiji intużati għal produzzjoni ta' dan l-ikel minn ħafna punti di vista għadhom fil-fażi ta' sperimentazzjoni u fl-aħħar mill-aħħar għandkom rrida li intom tagħtu dan l-ikel l-ulidna. Grazzi. Grazzi ħafna. Dan item ir-round ta' kellima għal gruppi politiċi differenti u issa ngħaddu għas sessjoni ta' dibattitu bil-membri jitkellmu fisimhom. Nibdew bil sur Peter Liza żewġ minuti. Grazzi President, Kommissarju, kollegi. Jien ukoll nixtieq rotħar lis-Sinjura Leotard għażda il-punt il-punti kollha ma jistgħux jiġu maqbula minn naħa tal-PPE, madana kollu aħna nishtiqu nesprimu ċertu riservi fuq il-GMOs. Għanna punti differenti f'dan ir-rigward. Nirringrazzja xorta waħda l-rapporter għax-xogħol li għamlet Diġa spiegajna li fil-grupp ta' naħna kena dibattitu kontroversjali dwar il-kwistjoni tal-animali klonati u bħala koordinatur jina sodisfat li najt li l-maġġoranza tal-grupp PPE favur proibizjoni fuq il-prodotti tal-ikel ġejn minn animali klonati. U għalhekk ħan votaw b'mod differenti minn opinjonijiet differenti li staw jkunu diverġenti fil-gruppi tagħna. L-ewwel nett irridu naraw u narfu li l-esperti tal-bidja għallu li mhix meħtieġ li aħna jkollna l-ikel mill-annimali klonati ma neħtieġuhx kemm raġunijiet etiċi kif ukoll raġunijiet prattiċi u fortunatament jekk aħna najdu li dawn l-annimali klonati jitġu fuq skala kbira jkun faċli li mbagħad ngħaddu għall klonazzjoni tal-bniedem u din mhix etika. U hemm ħafna nies li huma kontra l klonazzjoni u għalhekk ikonna ħafna reazzjonijiet differenti. Jekk inħarsu lejn l-affarijiet bir-raqqa ma nistgħux napoġġaw dawn il-punti kuxenza safja, ħafna mistoqsijiet li għadhom mhux imwieġba u dan jispjega fejn aħna mhux sodisfatti dan ir-rigward. L-importanti huwa li nħarsu l-annimali, nħarsu l-bniedem, u nixtieq ngħid li hemm ħafna gruppi li għajdu li ħafna animali klonati batu. 10% fil-fatt imutu qabel ma jiġu eh, mwilda u oħrajn imutu wara tliet xhur li jitwildu, u jkollhom jiġu sagrifikati ħafna minnhom minħabba tbatija estrema li huma jgħaddu minnhom dawn l-annimali il-misri tal-Unjoni Ewropea għalunna li ma nix waslu għal leġizlazzjoni li tkun kontraproducenti u għalhekk il-maġġoranza tagħna ħapprovak tappoġġak għada. Grazzi. Issa sullajn żewġ minuti. Grazzi President, Kummissarju, kollegi. Fil-gruppi politiċi is-sitwazzjoni hija simili Iżda fil-dan il-Kumitat aħna kellna dibattitu interessanti u kontroversjali fuq dan ir-regolament. il maġoranza l-kbira ħasbet li aħna nivvotaw flimkien ma' rapportera dan approvaw nagħtu sinjal ċar lill-Kunsill u l-Kummissjoni. Naħseb li għandna konsens, Kummissarju, palmantijiet. Fi rigward il-prodotti ġodda tal-ikel, Aħna neħtieġu li jkun hemm awtorizzazzjoni minn qabel qabel ma dawn il-prodotti jitqiedu fuq is-suq u naqbel li għandna bżonn proċedura ta' awtorizzazzjoni ċentrali. Ma rridux ikonna 27 stat differenti li jkollu sistemi differenti li dan ma jmurx tajjeb ma' suq uniku, ma tkunx jista' jaħdem u ma' standards komuni tas saħħa Għanna teknoloġiji ġodda intużati fil-suq tal-ikel u għanna nanoteknoloġija per eżempju l-GMOs u fiħdan din il-kamra ħna nemnu li għanna nkunu kauti qabel ma jkonna data kollha disponibli u nkunu ċerti 100% li ma jkunx hemm ħsara u reperkussjoni tal-bniedem minn dawn il-prodotti tal-ikel li jqiegħdu fis-supermarkets. Mhux qed nitkellmu dwar projbizzjonijiet dwar il-GMOs u n-nanoteknoloġija iżda rrid ikollna l-libertà għal konsumaturi li jkollhom l-għażla Dan ifisser li għandna bżonn tikketjar jekk dan il-materjal ta' sow jinsab fl-ikel. U nittama lek li l-Kummissjoni fid-dibattiti wiesa fuq in-nanomaterjali toħroġ b'definizzjoni ċara ta' xinu ma' nanomaterjali u forsi toħroġ setta regoli. Biex bekk ikonna aktar sustanza x'nistgħu nagħmlu bin nanoteknoloġija Mbagħad fir-rigward il-laħam minn animali klonati, nixtieq li dan jitneħħa mill-regolamentazzjoni tal-prodotti ġodda tal-ikel biex bekk wittu triq biex insolvu l-kwistjonijiet non kontroversjali l-oħra. Biex bekk satmim il-proċedura ta' konċiljazzjoni ikonna deċiżjoni ċara biex ikonna setta regoli għall-animali għall-prodotti tal-ikel minn animali klonati u nimxu l-qoddim. Grazzi, issa Rossi għal-minuta. Il-regolament fuq il-prodotti ġodda tal-ikel fih lista ta' eh, lista ta' ikel minn barra l-Unjoni Ewropea li aħna mnaqblux fih dan l-Unjoni Ewropea dwarhom. Aħna kellna emenda mill-grupp tagħna li dawn l-ikel iridu jkunu jżommu mal-istandards tal-ikel li qegħdin fisseħ fl-Unjoni Ewropea barra minn hekk aħna binna bil-proposta li dawn il-prodotti tal-ikel ikollhom prevenzjoni minn qabel biex bekk nevitaw li dawn jitqedu fil-suq minn ikel ta' animali li kważi nqerdu jew inkella li imorru kontra standards Ewropej. Dan ifisser li ninkludu fil-lista tal-prodotti tal-ikel minn animali klonati li aħna ma rridux ma kienx bil minnħata l-partijiet, minn minnħata trialogu u għalek ma nistawx nkomplu nistennu. Madana kollu l-Komissjoni titwassal għal-proposti ma narkem jista' jkun fuq it-tikjetar u fuq it traċċabilità tal-laħam minn annimali klonati. Il-linja tal-Lega Nordi ċara u kristall aħna favur prodotti bnin tal-ikel ta' kwalità u kemm jista' jkun li jaslu minn razzet tal-fuq il-platt tal-ċittadina tagħna. Is-Sinjura Morvaj, nikkeżuma. Grazzi ħafna, President. Il-prodotti tal-ikel li jiddaħlu fiħdan l-Unjoni Ewropea mill-estern għandhom jiġu eżaminati bir-raqqa. Fil-fatt, ma kenniex soluzzjoni innovativa din kienet tkun li ċertu prodotti jkun jistgħu jiġu importati fiħdan l-Unjoni Ewropea jekk il-produtturi jkunu konformi ma l-standards li aħna għandna fiħdan l-Unjoni Ewropea għal bdiewa Ewropej u għal produtturi tal-ikel. Rridu nkunu ċari ħafna dwar il-prinċipji li huma voluti u għalhekk għal darboħra għanna naċċettaw dawn il-prodotti biss jekk ikonna l-standards kollha li jiġu rispettati u anke dwar il-benessri tal-annimali li jiġu rispettati biex bekk ikun hemm importazzjoni ta' dan it-tip ta' ikel fiħdan l-Unjoni Ewropea. Issa wasanna f'punt li issa l-ġimmu ħajkunu suġġetti għal tikketjar, wasanna f'dan il-punt u Ta' bilħa aħna rridu niżguraw li s-sigurta tkun priorità ewlenija lina. Għalhekk jiena nħeġġiġkom biex tqisu wkoll l-interessi u l-punti di vista tal-bdiewa tagħna u l-produtturi tagħna meta nippromovu kompetizzjoni ġusta. Grazzi li Signora Morvaj. Issa s Grostet tal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, Sur Commissario. Aħna l-lum qed nitkellmu dwar regolament importanti għaliex jitkellem dwar prodotti ġodda tal-li kellu l-innovazzjoni teknoloġika għandha rwol importanti fl-industrija tal-prodotti tal-li kellu trid taqdi l-konsumaturi Għalhekk aħna nistaw nammettu illi ċerti prodotti ġodda tal-ikel u ma tajbina s-saħħa Is-suġġett delikat ta' tqajiet fil-suq ta' prodotti tal-ikel li jorriġinaw minn annimali klonati. Imma dawk li jridu jindew eh, b'dan ir-regolament biex ikun hemm proibizzjoni sħiħa fuq dawn it-tipi ta' prodotti. Il-Kommissjoni Ewropea għalet li se tamlinna proposta Eh, minar ma tajt jekk se jkun hemm proibizzjoni jew le, jew noqogħdu attenti mill populiżmu xjentifiku fuq kwistjonijiet daqshekk delikati li għandhom bżonn ħafna ta' raġuni jew ma nadottawx b'mod sistematiku eh, pożizzjoni li dejjem toħodna lura mhux il-qoddim għaliex din hija xi ħaġa li jistħoq illa li tiġi eżaminata mill-qiegħ hemm bżonn illi aħna nifformaw l-opinjonijiet tagħna fuq opinjonijiet xjentifiċi mhux ideoloġiċi kiku il-prinċipju ta' prekozzjoni eh, kien eh, jeżisti 20 eh, ta' snin ilu ħadd ma kien ikollu trapjanti u konna nibqgħu fejn konna n-nisimutu għalhekk dwar il- il-nanomaterjali dwar ċertu żviraħ li huma importati wkoll. dawn il-prodotti diġà jinstabu fis-suq tal-Unjoni Ewropea. jew inħallu l-Kummissjoni Ewropea taħdem bil-kwiet sabiex tigarantixxi l-ola livell ta' sigurtà fil-prodotti tal-ikel għall-konsumaturi tagħna. Umbat fl-aħħar mill-aħħar meta jkun l-informazzjoni kollha nkunu nistgħu nagħtu l-opinjoni tagħna fuq dan is-suġġett fondamentali. Schnellhard. Grazzi, issa sur Schnellhard għal żewġ minuti. President, Senjuri, Kummissarju, fil-bidu ta' diskussjoni kontent nistaqsel li l-NFC għanna bżon regolamentazzjoni fuq il-prodotti ġodda tal-ikel, mux bizzejet għanna regolamentazzjoni fil-qasam tal-ikel, iva, neħtieġu regoli speċjalment fid-dawl tal-isforzi tagħna biex innaqsu l-burokrazija. Jiena nħoss li il-dokument fit-tinqari mhux tajjeb ħafna. Jekk ikollna regolamentazzjoni għandha timxi għal prodotti tal-ikel ġodda biss. Aħna rridu nippreżentaw l-emendi kollha fil-ewwel qari dawk li huma marbuta mal-GMOs li diġa għalli għanna regolamentazzjoni wisa ħafna u għalek aħna rridu morru kontra dawn l-emendi li hemm bħalissa. Għal daqstant? Din ir-regolamentazzjoni kollha dawn huma qarrieqa għall-opinjoni pubblika. F'dak li għandu x'jaqsam għandna teknoloġija aħna bżonn proċedura ġdida. Madana kollu rridu nqogħdu attenti għaliex fl-imoddi ta' sekwit aħna kondennajna dawn it-tip ta' teknoloġiji ġodda, nanoteknoloġiji. Aħna ma rridux imorru kontra dan il-progress. Ftiġi matilu ilu smajt ċertu rappreżentanti Ġermaniżi li tkellmu dwar nanoteknoloġija u pajt mistaġeb dwar id-data disponibbli, dwar ir-riċerka disponibbli. U forsi għandna nistiednu dawn l-esperti fil dan il-kumitat tagħna. Irridu tassaw nisimgħu il-vuċi tax-xjenza għal nanoteknologija rridu nqodu attenti, iżda hemm opportunitajiet kbar li għandna nisfruttaw u mexu l-qoddim. Dak li għandu x'jaqsam l-annimali klonati, onorevoli kollegi. Skont il-Trattat ta' Lisbona, ħna mpenjajna ruħna li ninħarsu l-benessri tal-annimali u dan il-prinċipju jrid jiddaħħal fil-proċeduri leġislattivi kollha. Għal dan il-għan jena kuntent ħafna qudiem l-istqarrija tal-Kummissarju li qal li ħajprezenta dokument ġdid f'dan il-qasam u għalhekk jiena nistennieh biħġari. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Grazzi, sanadu għal eh, Signora Antonescu. Grazzi, President lan li nam revizjoni ta' din ir-regolamentazzjoni għan assiguraw ikun hemm sigurtà għalja ħafna tal-ikel protezzjoni tal-konsumaturi du kol għadu attenti għall-annimali u s-saħħa tal-bniedem. Hemm ċertu mm, punti li rridu noqogħdu attenti għalihom, bħal pereżempju s-saħħa tal u l-mart li jistgħu jkollhom l-annimali, jridu naraw eżattament x'inhuma raġunijiet għaliex dawn jinqalaw u għalfejn ikun hemm differenzi bejn annimali klonati u dawk le. Ir-rata ta' suċċess hija organizmu uh, vjabli ħafna wieħed fuq kull 75. Għalissa din it-teknoloġija hija perikoluża ħafna u biex tiġi tintużata fuq in-nies dan huwa tħassib eh, importanti ħafna u rridu noqogħdu attenti ħafna għal dawn it-tekniċi rridu wkoll nkunu responsabbli meta aħna nuru xini l-opinjoni tagħna. Fir-rigward ta' tħassib etiku, rridu noqogħdu attenti għaliex il-cloning m'għandux ikun parti mill-ikel tagħna. Grazzi u għandna nipprojbixxuh. Grazzi Sinjura Antonescu, minuta u nofs il-legali Mrs. Sur Fjellner. Inte samma sak som det mina föräldrar. Grazie ħafna, President. L-ikel li nikol jien l-lum mux l-istess ikel li kienu jiklu in-nanniet tiegħi. Uma kienu u kienu jiklu ikel kol differenti minn dak li kienu jiklu n-nanniet tagħhom terġa'. Issa ħna rridu nkomplu nittimaw lil bqija tad-dinja. U xi darba u liedi ser ikunu qed jieklu ikel li jien illum laqas narfu bħala ikel. Iżda naħseb li huwa xira li aħna ma neħdux attitudni u noqogħdu niprojbixxu kull tip ta' ikel ġdid in novel foods Tlet punti li nixtieq insemmi ir-regolamentazzjonijiet legali jridu jkunu ibbażati uh, fuq evidenza, fuq xjenza. Din m'għandix tkun sempliċiment deċiżjoni li tittieħed fuq għażla personali, preferenza personali jew inkella x'interessi ta' xi wħud partikolari. Irridu wkoll nassiguraw li l-ikel tagħna ikun sikur għaliex il-konsumaturi nkella ser ma jaċċettawx dan l-ikel ġdid novel foods jekk huma ma jkunux ċerti jekk huwiex tajjeb għas-saħħa tagħhom allura l-Kummissjoni tiżżomm dan f'moħħha. Irridu nassiguraw ukoll li argumenti kontrarju għan novel foods li mandomx bażi b'saħħitha noqdu attenti li ma jikrawx iktar tarif barriers. Grazzi. Issa nadu għas sinjura klas għal minuta nofs. Grazzi, President, Kommissarju, kollegi. Novel Foods u ma tip ta' ikel ġdid. U għal għastan ta' nabżon regolamentazzjonijiet ġodda. Jiznu għad attenti għall aspetti ta' produzzjoni ta' novel foods. L-ewel Kif urid id-diskussjoni tagħna llejla, il-kwistjoni ta' laħam minn animali klonati hija waħda partikolari. Situazzjoni dwar disponibilità tal-ikel hija waħda adegwata u għandha stant m'għandniex għalfejn nużaw laħam minn annimali klonati. Dan il-laħam minn annimali klonati mhux neċessarjament jagħmel ħsara lis saħħa tal-bniedem, iżda rrid noqogħdu attenti għax forsi jista' jkun hemm xi riski Idu kol noqodu attenti għat l-uġieħ u sofferenza li dawn l-animali għaddu minnom. U kol irridu ninnotaw li dawn it-tip ta' animali spiss jimirdu, jimirdu ħafna iktar minn animali normali. Għadaqsan ta' nabżon deċizjoni politika aħna mandux ikonna animali klonati għall-ikel. U rridu nibatu messaġġ ċar il kummissjoni u l-ċattini tagħna. Punti ieħor importanti f'din ir-regolamentazzjoni għandu xieqsam manna teknoloġija u protezzjoni għolja għal konsumaturi, sigurtà legali u kol għal produtturi u għal daqstant għalek għandu jkonna eh, definizjoni orizzontali li ma tapplikax biss għal novel foods, iżda wkoll għad direttiva fuq il-contact material, kosmetiċi, etc. u kol l autorizzazzjoni tal-biocides li għanna għedni nid-dibattu fl-ewel qari. Aħna għed tolbu l-Komissjoni biex toħroġ il proposta mal-arkem jista' jkun. Grazzi ħafna, Signora Klas, issa biex nalqu din is-sessjoni ta' dan id-dibattitu naddu għas Signora Ronzulli. Si, grazie President. Grazie President. Tmin ċittadini fuq 10 ċittadini Ewropej u sew li mhix ġustifikabbli li jkun hemm klonazzjoni tal-ikel tal-annimali għall-ikel u sitta fuq 10 jgħidu li ma se jkun smaw qatt prodotti ta' ikel minn l-animali klonati. Dawn din id-data turi li memx raġuni valida li permettu l-klonazzjoni tal-animali għall-ikel. L-autorizzazzjoni tal-ejter fis-suq tal-ikel minn prodotti minn animali klonati twassal li namlu riflessjoni fuq għażla bħal din. L-impoġġu l-lum l-laħam, l-ħalib u prodotti oħra tal-animali minn animali klonati jistaw jfissru mhux biss li mhux b'saħħithom mhux tajbina s-saħħa tal-bniedem iżda huma ta' periklu. U llum għadna ma nafux li l-klonazzjoni għas skopijiet tal likel tfissirx li ħajkun hemm sogru fuq is-saħħa tal-bniedem. Nafu li din it-teknika twassalat batija u uġieħ għall-annimali li mhix li ma tistax tiġi levitata. Nafu li hemm sogri għal ħafna kumpaniji tal-bidja li jagħmlu mpenn u sagrifiċċju kuljum u jgarantixxu prodotti tal-ikel li huma ta' eċċellenza, għalhekk ngħid nixtieq ngħid le għal prodotti tal-ikel minn annimali klonati, iżda iva, l-dieta tajba, bnina u forsi anke wkoll mediterranja. Grazie, kollega. Hemos terminado il turno correspondiente y entramos en el turno de. Grazie għafna jitu president. Issa e naddu għal proċedura tal-keġ di għaj. Mm, Ser naddu, s-soltu naddu l-kelma l-ħames persuni. Iżda kien hemm iktar nies li jixtiequ jitkellmu, per nista' nixtieq ngħidilkom ukoll li għandkom biss minuta biex titkellmu għax jintafa' l-mikrofonu. Grazzi President, grazzi l rapporter grazzi għax-xogħol tagħha. Bittini qari ta' regolamentazzjoni ta' novel food, aħna għandna regoli komprensivi dwar, dwar novel foods fis-swieq tal-Unjoni Ewropea Fl-opinjoni tiegħi hemm aspetti etiċi u ta' saħħa rigward il-fatt li aħna naċċettaw laħam li ġej minn annimali klonati. L-agrikoltura fl-Ewropa toffri ikel ta' kwalità olja. jekk mhix eh, prodotti b'mod organiku jew le, iżda hemm kondizzjonijiet ta' kwalità għoljin ħafna fl-agrikoltura tagħna li ġew implementati. U fir-rigward tal-ikel, il-prinċipju ta' prekawzjoni għandu jiġi applikat. Għas-sigurta tal-ikel, aħna ċertament ma neħtiġux li konna ikel il-laħam klonat minn annimali klonati. Il-mikrofonu iġi mitfi, il-kelema li mis. Grazie ħafna il-rapporter. Nitlob il-Kommissjoni biex tiħu din Is-sitwazzjoni bis-serjetà ħafna. Għandna bżonn regolamentazzjoni ġdida dwar il-marketing sikur ta' novel foods. Aħna però ma rridux ikkel iklonat, laħam ta' animali klonati. Għal post raġunijiet aħna ma rridux dan il-laħam iklonat. Il-konsumaturi Ewropej miħom ċet jaċċetta dan il-prodott? Emmin jgħid li din tmur kontra xjenza iżda sakemm ma jkollna data xjentifika li turi li dan il-laħam huwa tajjeb għall-ikel, aħna f'dan il-każ minħabba li għadna f'dubju ser inkunu kontra l-autorizzazzjoni ta' dawn tip ta' prodotti. Għal daqstant, Permezz ta' dan, mhux ser inkunu biss qed nieħdu ħsieb l-interess tal-konsumaturi żda wkoll tal-bdiewa Ewropej. Grazzi. Il-kelima li jmiss. Grazzi, President. Jena nishtiq nitkellem dwar l-użu ta' nanomaterjali fl-ikel għaliex iċ-ċittadini tagħna huma mħasbin ħafna dwar dan. Huma mihomx ċerti dwar dis sitwazzjoni u jħossu li eh, l-aġenziji ta' sigurtà jgħidu li memx evidenza xjentifika, mem lebda bazi għandan għal din l-ħsara fuq il-ġisem tal-bniedem. Għal daqstant, lebda nana materjal mandu jiġi permess fl-ikel tagħna sa kemma jkollna testijiet kif suppost u riżultati ċari. Jiena nixtieq nirringrazzja l rapporter ukoll. Grazzi. Grazzi, jgħid il-President. Nadu għas-Sur Nikolasik. President, Kummissarju Dalli, jiena nixtieq eh, nsemmi l-kwistjoni tal prohibizjoni ta' ikel ġej minn annimali klonati u d-discendenti tagħhom. Jiena nemmen bisħieħ li huwa inaċċettabbli mhux biss mill-lat tal-suq eh, tal-ikel li l-ikel fl-Ewropa huwa biżejjed u m'għandniex bżonn nużaw l-laħam li ġej minn annimali klonati. Din ukoll qed toħloq problemi etiċi Nixtieq insemmi id-dikjerazzjoni tal-Grupp ta' Etika Ewropew dwar il-riżultati xjentifiċi tal-Aġenzija tal-Ikel Ewropea u kol f'rigward tal-saħħa tal-animali, tal-bniedem u kol ambjentali dan kollu jitratta l ta' tas saħħa tal-animali u tad discendenti tagħhom. Preżentament il-Grupp Ewropew tal-Etika ma jħoss li hemm argumenti il-kelim ġie interrott. Naddu għal Sur Arsenis. Grazzi ħafna, President. Ora, il-kwistjoni kollha ta' grabizzjoni ta' laħam miklonat fis-suq hija Xi ħaġa li hija msemmija fit-Trattat ta' Lisbona f'artiklu wieħed 09. Għandna bżonn ta' studji xirqa dwar kwistjonijiet ta' saħħa u wkoll dwar il-kwistjoni tal-annimali li huma involuti f'dan kollu. Però qatt m'għandniex din it-tip ta' informazzjoni. Punt importanti ħafna dwar il-nada materjali eh, għanna inqiswa fid dettal ħafna. Ma kol kwistjoni tal-etikettar tal-prodotti biex bekk ċittadini Ewropej ikollhom għarfin aħjar tal-ikel li qegħdin jishtru għaliex għandhom id-dritt li kollom din l-informazzjoni. U biex bekk ikun jistgħu jassiguraw li dan l-ikel ġie prodott b'mod kif suppost, kif xira. Grazzi. Naddu għas-Sinjura Diana Dodds. Uh, Grazzi, President, Kummissarju. Jena nemmen li animali klonati u prodotti ta' animali klonati jew discendenti tagħhom għandhom xi ntużati għal konsum uman. Il-Kummissjoni għandha tikkonsidra sew kif se titratta din il-kwistjoni u wkoll fil-perjodu transitorju l-ebda prodotti minn animali klonati m'għandhom jitħallew eh, eh, jintużaw għal konsum tal-bniedem. Fl-Ewropa aħna nabżon ta' prodotti riċerkati tajjeb u żviluppati tajjeb biex li huma tajbina saħħa tal-bniedem għall-konsum tal-bniedem. Il-forzat Infurzar regolamentazzjoni ta' teknoloġija u tal-materjali affermi importanti għandu jkun hemm ukoll trasparenza fil- eh, katina ta' provvista kollha għandha tkun eh, sikura, testjata u approvata u it-tikket tar b'mod ċar li ma jxekkilx il-konsumatur. Jrid ikun hemm set ta' standards fl-Unjoni Ewropea u l-prodotti kollha għandhom jiġu ttestjati biex nkunu ċerti li huma sikuri. Il-kelima ġiet interrotta. Il-kelima li miss hija Sinjor Rojtova. Pravodajce pro stanovisko v IMKU je mi líto, že mezi radou a parlamentem není schod. Grazie Hafna. Jider marxtejn bej il-Kunsill parlament dwar ne qari, aħna nixtiequ naraw nixtiequ jkun hemm inqas burokrazija f'din is-sitwazzjoni u inqas red tape. U naħseb li jkun tajb li jkun hemm evalwazzjoni tajjeb tas-sigurtà tal um, tas-saħħa. Jiena inkludejt l-opinjonijiet tal-esperti dwar din uh, it-teknoloġija tan vasta u ċertament e, ikel li fih il-GMOs jibqa punt kontroversjali ħafna. Iżda din ir-regolamentazzjoni partikolari ma titrattax il-GMOs ejjew nieħdu nota ta' dan u għandu jkun hemm regolamentazzjoni oħra, leġiżlazzjoni oħra li se titratta din il-ħaġa partikolari. Irnajdu però din mhix parti minn il-proposta. Grazzi, il-kellim li jmiss. Aħna rridu nagħmlu awtorizzazzjoni ta' tqejjis fis-suq ta' laħam ġej minn animali klonati. U għan nistaqsu għala jrid ikun hemm awtorizzazzjoni hemm nuqqas ta' ħażna ta' laħam fil-Ewropa assolutament le. Dan huwa argument li ma jreġix. Hemm informazzjoni biżejja tal-konsumaturi, il-konsumatur jista' jifhem u jażel li mija l-laħam li ġejja mill-animali klonati u li ma le jekk diġà fuq l-ikel li hemm fis-suq m'hemmx ċarezza fir rigward il-kontenut tal-ikel. Ejjen aħseb wara f'dawn it-tip ta' ikel ġdid. Jistaw nifmu eh, l-affarijiet wara 50 sena, għamilna sekli, sħaħ nindunaw li mil muffa tista' toħroġ il penisellina Rridu nuqodu attenti u issa fl-aħħar mill-aħħar għedna għodu ngħidu li m'hemmx sigurtà xjentifika f'dawn il-prodotti ġodda tal-ikel. Din l-Europa ma teċ tajt minn fejn ġeja l-oriġni u l-kellim jiġi interrott. Grazie por su intervenzjon. Eh, Grazie ħafna ta' dik id-dikjarazzjoni għajt il-President u issa nikkonkludu din il-parti ta' dibattitu tana il-Kummissarju Dalli jekk jogħġbok. Grazie President, membri onorevoli, jiena nixtieq eh, nappoġġa dawn il-prinċipji. L-ewwel net id-Decentralized Authorization Procedure fuq livell Ewropew. L-assessjar ta' sigurtà ser isir mill-EFSA u deċiżjoni se tittieħed mill-Kummissjoni. Tieni punt traduzzjoni tal-proċedura li eh, tagħmel kriterji essenzjali u lini gwida għal ikel li ġej minn pajjiżi terzi u jippermetti li jkun hemm ikel li jiġi assessjat tajjeb u ikunem hemm ta' riskju. Tlet punt li nappoġġaw l-innovazzjoni, sigurtà tal-ikel, eh, f'ċertu każijiet għandna nagħtu konsiderazzjoni għal eh, produzzjoni ta' data għal ikel li għadu kemm ġie żviluppat. Raba punt, bżonn għal definizjoni xjentifika għandna materjali strategi adattata biex tirrifletti l-istat dejjem li evolvi ta' xjenza. Deċiżjoni li m'għandix titieħed mill-politiċi iżda minn persuni eh, esperti fi xjenza. Il-ħames punt kjerifika tal-fat li prodotti kollha tal-likel li fihom minn materjal għandhom bżonn li jkollhom attualizzazzjoni każ f'każ miċ-ċittadini Ewropej u wkoll id-dritt tal-konsumaturi li jagħmlu eh, għażla informata dwar l-etikettar E, tajkel li fih nana materjal dwar il-cloning. Jina smajt l-opinjoni tal-Parlament u ser nanalizza sew fid dettal jekk il-regolamentazzjoni ta' Novel Foods hija l-aħjar istrument biex nitrattaw il-kwistjoni tal-cloning f'din ir-rigward. Għaliex din il-kwistjoni tmur lilin mill-ambitu ta' regolamentazzjoni Jina nista' nassigura lis sinjura Gostet li il-rapport dwar il-cloning ser jiġi izviluppat sew u ser jitratta l-aspetti kollha tal-likel prodott minn eh, animali klonati u jiena qed nistenna bil-ħerqa għal iktar dibattiti bejn il-Parlament u l-Kunsil dwar dan. Lan huwa li rapport ta' dan it-tip joffri għażliet differenti u soluzzjoni ibbilanċjata li tilħa uh, tiġbor fija tħassib kollha tal-istituzzjonijiet kollha fi rigward tal-obbligi istituzzjonali tagħna. Grazzi. Grazzi Kummissarju. Ser nikkonkludu din dan id-dibattitu Dikjerazzjoni ta' żewġ minuti minna ħata rapporter, grazzi. Ik wil alle deelnemers aan het debat. Grazzi ħafna. Leonet. Jiddispjaċini li l-Kunsil mux qiegħed hawnhekk għax kienet tkun eh, ħaġa sabiħa li l kunsil jisma l-pozizjoni ċari ġew espressi hawnhekk f'dan il-Parlament. Jiddispjaċini li mawx eh, dibattitu pubbliku fuq dan is-suġġett. Jiena ma nixtieqx li nsib fil-platt tiegħi Eh, laħam klonat u nixtieq li jkun hemm regolamenti speċifiċi jiġri x'jiġri hemm bżonn li ngħidu li hemm bżonn ta' regolamenti separati u li mhux fil-regolament fuq il-prodotti tal-ikel ġodda li rridu nitkellmu u nindirizzaw il-problema tal-ikel li torriġina minn animali klonati Dwar il-nanoteknoloġija tkellimna ħafna, ma mnek mux fuq dan biss qed nitkellmu, qed nitkellmu fuq l-affarijiet teknoloġiċi li għat jridu jiġu sviluppati jew misjuba u aħna ma rridux illi nwaqfu jew inxeklu l-innovazzjoni, aħna rridu biss illi l-konsumaturi ċittadini ikunu jafu eżattament x'għandhom qudiemhom fil-platt u li l-ikel li kollon fil-plat u li kunu sejkluħ ikun sikur. Il-diskussjoni fuq il-klonazzjoni mandiġ tkun uh, eh, xiexkil għall-adozzjoni ta' regolament fuq il-prodotti tal-ikel ġodda għalix um, eh, pajizi illi għandhom eh, prodotti tal-ikel tradizjonali u ma jirix u ma rridux illi ikun hemm ostakollu biex dawn il-prodotti jidħlu fis-swieq tagħna meta jkun hemm prodotti naturali minn mebda raġuni għalfejn ma dawn ma jingħatawx permess biex jidħlu fis-swieq tagħna. U nittama li fit-tieni qari issa e- ikun hemm messaġġ ta' sekċar kif kien fil-fatt ħareġ mid-diskussjoni tagħna hawnhekk. Grazzi ħafna, Sinjura Liotard is issa wasanna fit tmiem ta' dan id-dibattitu nivotaw għada f'nofsinhar. Il-punto siguiente ordin del dia es l-informe. Il-punt li mis issa fuq l-agenda tagħna huwa rapport ta' Sur Kramer dwar l-emissjonijiet industrijali, il-prevenzjoni u l-kontroll integrati ta' tniġġis.